I will change. Avvis qasir? Jgħid il-President? Avvis qasir mill-President? Għandur għal-sin pajizi. Il-konferenza tal-Presidenti b'unanimità adottat deċiżjoni fuq il-premju Saharov din is-sena. Hija deċiżjoni importanti ħafna u l-iktar premju importanti li aħna nagħtu ġi moti l-ħames rappresentanti tal-rebbija Arbija. Issa nixtieq naqra isimhom biex tkunu tafu minn huma. Posthumus. Mit-Tunezija Raviji. Asma Mahfouz s-Egiptu. A Mahfouz mill-Eġittu. Ahmed Al-Zubair. Ahmed Al-Zubair. Ahmed Al-Sanusi mill-Libja. Razan Zejtone. Razan Zejtone u Alif Fartat minn Sirja. Koleżanki i koledzy, to jest wyraz naszego poparcia do... Signori, dan juri la appoċ tagħna għal dak li qed iseħħ fil-ġar l-iktar qarib tagħna fil-ġara l-aktar qarib rib tagħna u juri l-valuri fundamentali bazata li fuq hija bazata l-Unjoni Ewropea. Hija rikonoxximent tad-dinja arbija u turi l-ammirazzjoni tagħna u rikonoxximent għal dawk li qed ibidlu s-sitwazzjoni fil-viċinat l-aktar qarib tagħna. Grazzi.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 Sissa kien hemm seba' vittmi, sitt persuna għadhom ma nstabux, mijiet ta' persuna bladar u ħafna ponti u ħafna eh, djar erdu. Nixtieq nressa din it-traġedja qudiemkom biex nofru lajnuna meħtieġa dawn iż-żoni li ġew milquta u eh, ġarbu ħsarat estensivi. Grazzi. Thank you. We note what you have said. Grazzi ħadna nota ta' dak li qed, issa ngħaddu għall-votazzjonijiet. L-ewwel punt huwa l-vot fuq ir-rapport mis Sinjura Jotova fuq ir-rapport annwali 2010 tal-Ombudsman Ewropew favur kontra astensjonijiet